dikjerazzjoni eh, minnħa tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappresentantori tal-Unjoni għal-Affarijiet Barranin, Politika ta' Sigurtà. U issa Naddi l-kelma, nishtiq naddi l-kelma l-Ministru. Allura, ħanistennew eh, għal 6 minuti. Il-Ministru Konders, eh, Sur eh, President, eh, Onorevoli Membri tal-Parlament, jiena tassew kontent li ninsab foskom biex nediskutu dan Is-suġġett importanti eh, ma' Signora Mogherini ġifiri situazzjoni eh, fil-Libja, nafu li eh, għamilna avanzi ma' l-sfidi l-kbar għadhom jistennewna għamilna progress mill-axar diskors hawnhekk kena il-ftejn politiku ma' Libja li fermajni fi xkarat nar 17 ta' Deċembru il-Kunsill il-Presidenza partikolarment ġiet informata u qed naħdmu u il-Kumitat ta' Sigurta daqt jiġi eh, implementat n-nar 8 eh, ta' jannar, eh, il-Senjora Mogherini vjaġġat biex turi l-appoċ tana u biex tiddiskuti mal-membri kollha tal-gvern maħtur biex naraw naqra xajnuna nistgħu nagħtu fuq medda medja u twila ta' żmien lill autoritajt Libjani. Hija fakritom l-Unjoni Ewropea tat ehm, Eh, pakket ta' 800 miljon u issa l-implementazzjoni sħiħa sta l-orti u sta l-autoritajiet ġala darba jibdaw jifunzjonaw kif suppost eh, bejn eh, Mizrata u Tawarga fl-axħar intemmu intemmu rivaltajiet li kienem qabel fusurman u koll fil-ponent ta' tripli u koll fin nofsinara għala valja metor buxrot warek eh, għadnet naraw eh, skontri nar 25 ta' nar kien votazzjoni għal ftejn politiku mal Libja ftejn kondizjonali b'rikonoxximent eh, b'rikonoxximent ta' proċess ġenwin ta' paċi fil-Libja. Iżda nafu li kien hemm ħafna reprezentanti madwar madwar nofs li ma poġġawx fil-fatt eh, il ehm, il-GNA. Issa, nittamaw li daw kolla li għandhom deċizjonijiet fidejhom fil-Libja jafmu illi rridu rappresentaw lil kull faxxa politika, lil kull kultura eh, Libjana u illi nittamaw illi darba l-dejjem jiġu jiġu indirizzati kwistjonijiet eh, bħal terrorizmu ta' dedu toħra illi tassew eh, qed jgħeddu lill-pajjiż u lid-dinja. Il-priorità ġara darba kien hemm il-Parlament tkun is-sigurtà tal-poplu u l-ġlida kontra Daesh. Is-sigurtà tan-nies eh, trid tinkludu wkoll l-Libjani li jiexu ma l-Libjani li ħaj joffru l-apparatus ta' sigurtà ħajkun hemm eh, għajnuna ċertament jekk il-gvern il ġdijt jitlob dan u aħna nistgħu ngħidu li jinvoluti b'mod sħiħ f'dan l-isforz ta' sigurtà l-esperti tagħna f'Tunis kienu preżenti kompli appoġġjaw in-Nazzjonijiet Uniti u l-autoritajiet Libjani biex jabbozzaw pjanijiet. L-istati membri qablu eh, illi jisaxħu eh, il-kapacitajiet eh, ta' maneġjar ta' ta' ta' operazzjonijiet ċivili rridu naraw illi fil-ġemat li ġejjin niprofdu appoċ għal-polizija għal azzjonijiet kontra terrorizmu, azzjonijiet doganali u ta' migrazzjoni. Signori, nafu li dan huwa proċess diffiċli u komplikat, però dan il-ftejm li għanna għenna biex nimxur u dim u grazzi u koll għall-appoċ ta'kom. L-lix l-alternativa hija għal-kaos hija katastrofi. U għadmir tana illi nwieżna l-ġerin tana illi nkomplu nejnu biex naraw illi l-GNA jibqa impenjat biex jagħmel dan anke skont il-ħidma li diġà bdiet minn Nazzjonijiet Uniti. Grazzi ħafna, Sur Kunders. Issa, ħanitlob li Sur Brock illi madana kollu mhux jagħta hawnhekk. Is-Sinjura Gabriel però tixtieq tħol kelma flok. Grazzi, Sur President, Sur Ministru, Iva, l-priorità l-lum fil-Libja hija informazzjoni ta' gvern ta' azzjoni nazjonali ehm, il-fat li għanna gvern fi Tripoli importanti biex nwaqfu divizjoni simbolika u ġeografika tal-pajis li ħalli terrorizmu jinferex. Fl-immedjat situazzjoni tal-Libja da f'sali pittoro u għallura rridu nfakru il-responsabilità ta' dawk l-autoritajiet libjani kolla imma u koll dawk il pajis l-oħra ta' Sahel fost oħrajn il-Burkina Faso u il-Mali biex jgħinu situazzjoni. Nafu illi eh, il-kwestjoni fil-Libja hija sfida ta' sikurta fil-reġjun kollu kemmu. Nafu eh, illi eh, il-ruol tal-Unjoni Ewropea fuq medda qasira u twila ta' żmien huwa li nkunu prezenti fuq diversi fronti ġala darba jkunem il-gvern. riskjerar tal-missjoni ta' jnuna manager tal-frontieri jew nkella ta' missjoni ċivili oħra illi trid tkun waħda ħafifa. Rridu nimmobilizzaw il-komunità internazzjonali u koll rikostruzzjoni eh, ta' dan il-pajis, għal-nixin kella dan il-pajis eh, jisfaxxa fix-xejn mingħajr tmexxija. Imbagħad rridu eh, naraw il-komunità internazzjonali tkun organizzata l-Unjoni Afrikana, l-Unjoni eh, Ewropea, l-Nazzjonijiet Uniti, eh, l-Unjoni Afrikana kollha kolla jridu jgħinu biex biex flimkien u nerġajt flimkien naraw li dan il-pajis bil-mot il-mot eh, jaqbat it-triq eh, it-tajba u mux eh, imur l-ura. Grazzi issa, is-sur Boċtinaru għal żewġ minuti. Grazzi sur President, sur Ministru Kunders, Laħja aħja l-aħħar informazzjoni rċevejna mill-Libja hija li huwa pajjiż fuq xifer l-irdum ma nafx kemm il-darba smajni għadin f'din l-awla. Il-kwestjoni umanitarja hija diżastruża u Nafu li dajjex eh, n-nexielom eh, jitfaweruqom dan il-pajis eh, ftitmijiet fil-kinem ftitmijiet fil-fat ta' ġellieda missa dawn saru eluf. Tisir sfidi gbar biex niprofaw erdu għom. Naħseb il liftejim u importantissimu. U għawek nduru fuq il-Kamra ta' Rappresentanti biex ġala darba tipproponi l-lista ta' ministri ta' djomna. Imma insomma dan huwa pass żejr eh, federazzjoni tajba li l-sfidi huma kbar urġenti. Ejja ma nitlifx punti ħor importanti li xtaqt nagħmel sanzjonijiet eh, li Iva, kienu ta' teddida biex nejtek eh, ma għatma ma kienu implementati, jgħan eh, naraw li sanzjonijiet jisiru eh, kontra daw kien nies illi qed jeddu situazzjoni fil-Libja. Jgħan naraw u koll li situazzjoni umanitarja u ta' demokrazija intejbuha. Għanna bżonn ehm, il-komunità internazzjonali biex nagħmlu dan kif semma s-sur Buhari, il-kap, eh, il-president eh, tan-Niġerja. Ridu nindirizzaw din is-sitwazzjoni għaliex jista' jkollha konsegwenzi kbar fir-reġjun. Illum il-ġurnata l-Libja għandha bżonn unjon għandha bżonn armata unita biex teqret il dajex imma dan mhux ħajsir jekk ma jkun jekk ma jkunx hemm il-mezzi kollha matija minnaħa tal-komunità internazzjonali. Is-sur Tenok għal minuta. Nafu li jekk kif ikomplu taħdidiet ta' Nazzjonijiet Uniti ma nafx kemm nistgħu eh, nimplementaw dak il-ftehim li aħna lħaqna f'Deċembru tal-2015. Ma somma, għata l-inqas eh, nexxinna ikonna orti forma ta' gvern, però ma nistgħux nixdu l-preżenza ta' ISIS. Eh. Hekk kif il kollezzjoni kontra ISIS tiltaqa' fruma u anke fuq tiddiskuti s sitwazzjoni fuq is-Sirja u fuq l-Iraq irridu niftħu ruħna l-kol possibilità. Kontent li Anke l-Istati Uniti l-est li intervjenu uh, f'kas ta' f'kas li ma jintlaħax ftejim ta' Nazzjoni Uniti, interventi fil-Libja, fil-Sirja u fil-Irak. Nishtenejt li uh, anke Renju Unit uh, fost pajzi oħra aħna l-esti li nejnu l li aħna konna attivi fil-Libja hekk kif waqa reġim Gaddafi. U, u koll nistaw nejdu illi jekk għawnek fallu U jekk infallu wkoll fis-Sirja u bnadi oħra allura jkun falliment kbir kemm viżavi il-politika ta' viċinat kif ukoll għal kriżi ta' migrazzjoni. Issa, s-sur Teliċka għal żewġ minuti. Grazzi, sur President, sur Ministru, l-għennet nishtiqnejt li napprezza l-isforzi tal-kollegi mill-gruppi l-oħra għalla bozza rezoluzzjoni ta' sewa għanna test bilanċjat, test importanti u jkolli nejt l-iktar pozittiv u għalli nxena niksbu l-appoċ ta' ħafna. Dak u l-iktar ħagġa, dik l-iktar ħagġa importanti għada l-vot. Sorboħari fil-fat fakkar li mux biss in nofsinar tal-Libja jew xi ċoħra imma huwa reġun kollu ta' Sahara li jinsab fi kriżi rridu ngħidu li hemm l-ola konċentrazzjoni ta' bejħ ta' armija il qatrajna fir-reġjun huwa fatt ukoll il-trafikar tal-bnedmin ilu preżenti għal snin u qed jintensifika ruħu dan jaffetwa n-nies ma' wkoll il-minoritajiet il-migranti, eh, situazzjoni traġika, ġifiri eh, wasal iż-żmien illi nerħu ftejm imma rridu illi eh, nirġu appoġġati, għax nistgħu nagħmlu apparti milli nejnu l-Libjani. Naħseb illi kundizzjoni sina kwaron illi nikkomunikaw biss ma dawk l-entitajiet illi huma apparti mill-ftehim. U nafu li xi kultant ċertu per ċertu politiċi, ċertu gruppi politiċi jew sati membri jużaw kanali oħra, din ma nistax naċċettawha. Issa Daesh hija preżenti parti mill-kosta hija fidejn Daesh jew nkella gruppi li lehom it-territorju mhuwiex daqsant il-bot mill-Ewropa. Ċifieri għandna kull prerekwiżit għal konflitt li jista' jinfirex u fejn ISIS jistgħu jinfirxu iktar. Allura hemm nitalmu mill-iżbalji li għamilna fil-passat nafu li mhux faċli imma ejja nafu li memx tagħmel jekk infallu b'mod politiku allura ikon għan eh, b'mod b'mod militari nafu li il-koalizjoni kontra l-ISIS ma iċ dan l-istadju imma jekk hemm irridu nikkonsidraw din il-possibilità. Issa sor Kosu. Grazzi. Aħna qegħdin naraw li hemm diffikultajiet fl-applikazzjoni tal-ftehim politiku fil-Libja. fil libja dinja xaħġa illi qed iddewwem l-avvanzament lejn il-slim. Aħna smajna li l-Istati Uniti u s-Segretarju Ġenerali tan-NATO jgħidu li hemm bżonn ta' intervenzjoni oħra militari u rridu niftakru x'ġara meta l-aħħar darba interveniet in-NATO. Ħafna erda, ħafna vittmi, destabilizzazzjoni permanenti tar-reġun u iktar terrorizmu. Aħna ma rridux ebda ebda intervent militari Aħna marridu illi il-NATO tħossib tħu post il-ġnus ma'uda. Marridu iktar esportazzjoni tal-armi, jieqfu il-milizjas u anki il-violazzjoni ta' tal-deċizjoni tal-Konsul ta' Sigurtà tal un tal-ġnus ma'uda. Biller, do minuti. Signora Lauberer, għal minuti. Grazzi, eh, Sur President huwa rekwiżit urġenti illi aħna nappoġġjaw sforzi eh, għal formazzjoni ta' gvern fil-Libja. Rridu naraw li l-Libjani kollhom is-saħħa biex huma imexxu. M'hemmx alternattiva, m'hemm l-ebda dubju li fin-negozjati jkun hemm ċertu gruppi fil-popolazzjoni u ċertu milizzji li mhux ħaj jkunu konsidrati, ma rridu jkunu realistiċi għaliex jekk eh, ma niprovawx inlaqgħu l-isforzi tagħna allura mhux ħanħorġu eh, minn din ħafna nafu li eh, l-Istat Iżlamiku eh, qed jinferex iktar u iktar u allura rridu nifukaw anke l-ġeda tagħna fuq dan il-front intervent militari għal min qed ikkontempla dan meta naraw il-kaos fil-Libja mhux biss aħna kundannati għal falliment imma naħseb illi nistaw nejdu li qed nagħtu eh, ġustifikazzjoni għal propaganda ta' dawk eh, eh, bħal ISIS. Naħseb illi probabbilment jekk nużaw l-armi aktarx ħankunu qed nitfaw il-melħ fuq il-ferita rridu nindirizzaw it-tortura, il-kwestjoni ta' tal-migranti f'kondizjonijiet terribli u tal-attivisti l-oħra, ġifiri naħseb illi dak li jeħtieġ il-gvern futur Libjan huwa li jiġi mwiżer minna ħatana na tuħla poċ u dawk kollha li huma responsabbli għal ksur gravi tal-bniedem iridu jitres qudiem il-ġustizzja. Grazzi. um, blue card minħada sortenak għal kollega per Permoj. Iva, fil-fat kienet ta' sur per Permoj ġifiri dispeċini tal-ġus marajtek xe. Eta sur Castaldo, 3 minuti. Grazie, President. Il-politika l-lum ah, ah, hija marida għaliex kulħadd irid jagħmel xi ħaġa biex ma jagħtix l-impressjoni li mqed jagħmel xejn u biex jimpressjona r-rivali. Waħda, wieħed mill eh, l-iktar nies li huma morda b'dan huwa il-Prim Ministru tagħna Matteo Renzi. Però qed jagħmel anki attività eh, bla sens. Eh, per eżempju, li jieħu attività militari E, kif ukoll e, anki e, biex jgħid sempliċement biex jimxi biex jagħmel xi ħaġa kif għamel fl-2011 u wara kienet responsabilità diretta bħal funzjonarju Blumenthal minn illi illi minn min Sarkozy iprova jagħmel ħafna affarijiet daqqa biex sempliċement biex iżom il prestiġju militari eh, ta' Sarkozy eh, u fl-istess ħin biex iwaqqaf il-Geddafi milli jaħdem kontra l-Franza. Kienem ħafna sospetti, issa għaw, eh, eh, issa hemm rapport anki mill-korp diplomatiku. Meta nisma nis minn pajizi Ewropej, naħseb illi ċerti elezzjonijiet ma kienux mifuma u hemm leader illi eh, jiprovaw jisfruttaw kollox kwalunkwe avvenimenti li jiġri eh, ħafna drabi l-interessi huma differenti minn dawk li jidru fil-politika. L-lan prinċipali huwa hawnhekk li nistabilizzaw il-Libja u li nkomplu bl-istabilizzazzjoni jekk aħna sen nibbombardew. Eh, aħna maħniex sen maħniex sen irsolvu il-problema ta' Daesh eh, il-kwistjoni ta' sirte eh, hija simili għal dak li ġara fil-Libja u eh, eh, eh, sadattant Daesh et jikber bis-soldati li kienu jaħdmu qabel ma' Gaddafi. Jekk namlu intervenzjoni mingħajr politika ċara, il- se jakkużawna li aħna invażuri u edin waqfu l-proċess ta' rikonċeljazzjoni. Jekk aħna nipretendu illi il-setat reġjonali e, iku ma interferux, allora f'dan il-każ ikun ħafna ħjar. Ma nidux nippermettu għal darboħra illi ikun hemm katastrofi tal-gwerra Eh, sempliciment għax hija gwerra faċli. Borghezio, un minut xi 30 sekund. Dal Parlamento di Tobruk ho ricevuto Borghezio, mill-Parlament ta' Tobruk irċevejt e firmata mill-membri tal-Parlament biex nibata li rappresentant Oli u jina miltu dan. U qed jajdunna li ma jistawx imħabba l-embargo jiddefendu ruħhom mill-ISIS. U Għaliex sissa l-Unjoni Ewropea mamlet xej fil-Libja biex tejn verament lill-Libiċi eh, billi ġildu kontra l izi so ħalluhom jespandu sal europa Meta wieħed is li l-intervenzjoni tal-Franċiżi u tal-Amerikani eh, ma taħsibx is-Sinjura Megorini illi il-Libiċi se jkomplu jġildu se jitilfu l-kontroll tal-frontieri u se jikomplu jers u lejn l-Europa l-Unjoni Ewropea mandunax li fi spiċċa u li situazzjoni hija differenti l-lum fil-Libja aħna nitolbu li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jiffirmaw ftejim ta' riammissjoni mal-gvern ġdid. Eridu eh, niftakru illi għal ġnus ma'uda eh, fil-Libja hemm 400.000 migranti lesti jitilqu lejn l-Ewropa Eh, u kif għal anki l-Ministru tad-Difiża Franċiża eh, fostom jistaw ikunu infiltrati anki ħafna terroristi tal-ISIS u tad-Daesh. Jiena naħseb illi dan l-appell illi qed nirċevu minn il-membri eh, tal-Parlament ta' Tobruk għandu jiġi meħud f'konsiderazzjoni b'serjetà. Dinija litra. U u se li battali l lill rappresentant li li sissa ma semax. Mike, please, Mike. Mikrofonu għal kellem għal Fil-kostituenza tijaj fil-tramontana tal-Irlanda u il-vitmi kollha ta' terrorizmu il-ġlieda għal ġustizzja u l-kumpensata għaddejja il-komitata dedikat Westminster ikkritika l-ex Prim Ministru Tony Blair għalix marriet għat jati tweġibiet skjetti għal mistoqsijiet ċari dwar x-diskussjonijiet kellu fuq il-kompens għal vitmi tal-IRA meta il-koronel eh, Gaddafi kien fi seta. Jina mish qed nilludi ruħi fil-Libja hemm bżonn ta' paċi biex aħna inkomplu namlu eh, negozjati għal ftejim fuq dan il-kompens mżon Libja li tkun demokratika li tati lok il-minoranzi religjużi u li tirrispetta u koll id-drittijiet fondamentali. Aħna f'dan il-parlament irridu namlu sem tana imma mbagħad irridu noppoġġaw il-vitmi ta' terroristi IRA u koll sabiex dawn ukoll jiksbu il-kumpens li jistħoq ilhom. L-Onorevoli Brock. President, Herr Ratspräsident, Herr Hoher Beauftragter. Sur President, <coughs> President tal- tal-Kunsill, Presidenza tal-Kunsill, Onorevoli Membri, sabi rridu narfu illi eh, soluzzjoni għal din il-problema, ġviri eh, il fat li nerġaw eh, nġibu l-paċi l-ura fil-Libja, hija xi ħaġa ta' importanza kbira u deċiżiva ġejni tagħna. Fl-isfond ta' dan kollu rridu niżguraw li il-proċess ta' paċi eh, jikompli eh, rridu naraw li eh, l-istati membri għamlu l-parti tagħhom u rridu u situazzjoni fejn aħna nkunu nistgħu nħarsu l-miet territorjali tagħna li nipprevjenu li jkun hemm dawk kollha voluti fit traffikar jew kellha fit terrorizmu li jagħmlu dan rridu nwaqfu dawn il-ħidmiet u l-istabilità tal-pajjiż hija urġenti. Lajnuna seguratarja rridu naraw li tasal rridu naraw li kulħadd jista' jerfa' wkoll responsabilità demokratika tiegħu li hija ġiva. Hemm ħafna paroli ma nafu kemm tfajna flus fil-font għall-Afrika hemm ħafna stati membri eh, illi eh, ma inklużi ma rridu naraw li jkun hemm titjib vera fis-sitwazzjoni ta' dak il-pajis u liħor li għal eh, kontrarju nara situazzjoni fejn ISIS et jiferxu bil-mod il-mod jekk ikonna kas bħal dak tal-Alġerija fejn jieħdu fidejhom il-bjar ta' żejt allura ħajkonna sitwazzjoni ta' sew tal-biża bħal dik li rajna fis-Serja u fraka fl issa sur għal żewġ minuti. Grazie President. L-indikazzjonijiet fil-proposta ta' riżoluzzjoni huma ċari. <clears throat> il-ftajim politiku fil-Libja u hija okkażjoni biex inkunu nistaw naffaċċaw situazzjoni impossibbli u npoġġu pedament ta' stat ċivili u demokratiku. Il-ftehim ta' Marok jimmira biex li l poplu Libiku li jkun hemm eh, istituzzjonijiet stat eh, ftehim ma' gvern nazzjonali biex ikunu nistgħu ngħinu lil Libja jaffaċċaw l-isfidi tagħhom kollha. Illum id-dmir tagħna huwa li mpoġġu l-azzjoni kollha politika u neċessar u diplomatika. <coughs> Mhux biss biex insibu ftehim, imma biex nimplementawha u biex noħolqu l-bażi għal biex is-suġġetti kollha eh, tal-proċess neċessarju ta' rikonċiljazzjoni jkunu prezenti. U dan il-qafas f'dan il-kwadru eh, hemm tliet elementi li, tkun ħaġa tajba kieku l-Kunsill u l-Kommissjoni jaħdmu fuqha. L-ewwel wieħed huwa dan. Ir-rol tal-pajjiżi viċini huwa importanti ħafna għal biex jgħin il-proċess ta' stabilizzazzjoni. U aħna rridu ninvestu kemm nistgħu fuq dan il-rwol. U tini punt, u importanti anki il rwol rridu ngħaddu lill-municipalitajiet. <coughs> Għaliex ir-realtà libika hija bazata fuq din it-tip ta' organizzazzjoni soċjali. U fl-aħħar hemm messaġġ ieħor li tkun ħaġa tajba li nagħtu l-Parlament. Irridu nevitaw l-iżbalji li għamilna fl-moddi. Aħna nixtiequ minnaħa tal-klassi eh, dirigenti li nużaw iktar erf u nużaw rasna f'did darba u mhux nużaw zaqna u sentimenti. Issa, s-sur da mesmeker għal-minuta. Għonek kull darba noqodu najdu illi mannix ħin biex eh, naħdmu fil-Libja, manarkija sħiħa, traffikanti u ħafna rifugġati minn ebda tama ta' xejn. u l-ISIS illi edha titlef fl-Iraq u fil-Sirja edha taqbat l-art fil-Libja dan eh, mhux il-bota mill-Unjoni Ewropea u dan eh, ovvjament huwa teddida l istabilita fl-Ewropa. L-Istat Islamiku qed eh, jirreklu tan nies mis-Sudan u pajjiżi oħra minar Libja stabli mux se jkunem stabilita għal reġun u għall-Unjoni Ewropea gvern leġittimu inklusiv u għall ewwel kondizjoni aħna nittamaw li anki bl poċ tal-Lega Arbija u tal-Unjoni Afrikana jirne xilna nittamaw illi nieħdu pass il-qoddim għaliex il rikostruzzjoni irid ikun element integrali ta' dan l-intervent. L-Onorevoli Spinelli. Min ottimist. Nirringrazzja kiena inqas ottimista minnek għax naħseb li l-gwerra fil-Libja aħna nafu so il dizastri tal-gwerra ta' kontra terrorizmu għanna bżon niftakru r-refuġati u mal-frott tal-konfuzjoni tal-kaos li aħna poġġejna kullum kien u lek dawn ġellida barranin jitkellmu fuq l-Islam jom konfusjoni sħiħa imma jasbu eh, u jasbu li huma ġenerazzjoni tal-gwerra. U għalek ma tafux eh, solvu problema fis u laqqas ma tridu għax intkom taċċettaw id-diktak ta' torok. ċifir mewx negozjati, Putin biss iridom, forsi l-uniku wieħed li jaf kem joddu il-Kurdi jek jridu nirbħu l-lises. L-istess fil-Libja u l-falliment tal-2011 fetaħ il-bib eh, beraħ għall-lises u wissa tipprepara intervent mingħajr ma nafu jekk hemmx stat fil-Libja. Walek naħseb li l-Italja ma tirriċ tmur il-Libja minħabba l-passat kolonjali tiegħu. Grazzi ħafna. Signora Sebastia għal minuta. Grazzi ħafna, President. Naseb huwa ovvju il-Unjoni Ewropea ma tantx għandha rwol tajba tajjeb fil-Libja u għandna tħassib u dubji kbar fuq daw il-kontinċenti militari għax nafu li hemm soldati Ingliżi u dawk eh, Taljani. U għalhekk din is-soluzzjoni ovvjament toqgħod iż-żewġ għaniet tagħna e, ġifieri li jkun hemm proċess ta' paċi u kostruzzjoni ta' gvern unitarju li tassow iħares interessi tal-poplu Libjan u mbagħad ngħinu r-rifuġjati li huma qed ibatu ħafna minħabba destabilizzazzjoni fil-Mediterran, speċjalment il-pajjiżi viċin ta' Tunizija. U għalhekk għandna bżonn ikona referenza għal li Bernardino Leon il-kas tiegħu li huwa l-invjat oli tal-ġus Mawda u fl-istess waqt huwa eh, kien medjatur u kellu kontrat personali u koll. U lejk dan huwa konflitt ta' interess li ma nistawx ħlief ma nikondannawx eh, f'din il-riżoluzzjoni. Jekk joġbok, Sebastia se tkun tista taċċetta blue card mis-sur kava se taċċetta jekk joġbok blue card mis-sur kava Iva, grazzi kollega tal-li għacċettajt il-blue card tija. Inti taqbel miak l-Unjoni Ewropea li timpenja ruħa se tikkomplika iktar is-sitwazzjoni, idealment inħallu l-dawk li qegħdin fil-post bil appoġġ tal-ġusoda u ma noqogħdux l-Unjoni Ewropea tħallat u tindaħal wkoll u tagħmel l-affarijiet eh, jsiru iktar għal minn huma. Iba napprezza kollega, ma nistax naqbel miegħek, naħseb l-Unjoni Ewropea ma triċ eh, intervent militari dan jena għattu imma aħna qegħdin fuq il-frontiera mal-Libja aħna na interessi f'dan il-pajjiż Eh, anki fil-Kostituzzjoni stess tagħna aħna nridu bil nħarsu inħarsu titjiet tal-bniedem u għalhekk bil forsi għandna bżonn insibu soluzzjoni għal konflitt tal-Libja. Grazzi ħafna. Is-sur Finch minuta u 30 sekonda. Grazzi ħafna, President. l appoġġ ta' David Cameron tal-ġnus biex appoġġa l-ġnus maquda biex ma jkunx biex neħħu l-Gaddafi mill-Libja kienet biss perspettiva fuq meda qasira ta' żmien u ħadet il-post ta' kull raġunament strateġiku. Aħna neħħejna iva il-dittatur imma ħlaqna l-anarkija fil-Libja u ħallejna uh, vojt politiku li ġi mbagħad użat u sfruttat mill-ISIS u wassal għal kriżi umanitarja fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. L-konsekwenzi aħna diġà rajnihom u għadna qegħdin narawhom fil-Mediterran, fil-Skandinavja, f'Kale, kif ukoll il-ġajjiet tas sassot ta' snerija fil-Ġermanja. L-Unjoni Ewropea issa titmexxi il-militar kif smajna mill-Kumitat il-President tal-Komitat Militari eh, fil-laqa ta' difisa il-ġimma li għaddiet, u għalek minn flok ndajfu il-dajfu eh, l-pozizjoni tagħna missjoni l-iskur sa tfalli, aħna għandna bżonn nitalmu mill-azzjonijiet u ma noqogħdux intaħlu nindaħlu biex neħu ntajru dittaturi minnajr ma nasbu fil-konsekwenzi. Grazzi. You have a blue card. Għandek blue card, taċċetta? Iva, mara s saqsi mistoqsija, għalik ma fidek. Grazzi ħafna, President. Kontet nisma birreqa ħafna inti smajtek so li skontok ma misnix neħu dittatur Gaddafi mill-Libja smajtek so ma tattek. Mela, jekk wieħed imur u jindaħal f'pajjiżi barranin mingħajr pjan il biex jissolvi l-affarijiet, jissolvi l-affarijiet u minn flok, xizġib miegħek e, miserja lil poplu li tgħix hemmhekk u ġib miegħek it-terrorizmu. U kwistjoni relatata wkoll mal-frontieri tagħna intama li kont ċar fil-tweġiba tiegħi. Grazzi ħafna, onorevoli għal notis għal-minuta. Grazzi ħafna, eh, President. Situazzjoni fil-Libja hija konsekwenza ta' l-intervent ta' Nicolas Sarkozy eh, taħt il-kappa eh, tal- ta' u da' u tal-partit Franċis UMP. U għalek għaddafi li seta eh, jiġbor il-mijiet ta' tribuj li kienem fuq territorju Libjan u jagħmel mill-Libja pajis bl-inqas għatu biktar ġid fil-Afrika. Issa, situazzjoni nafu li mi, għanna bżon napoġġaw it-tribuit li huma kontra l-ISIS. Jina rajt li kienem laqa ta' prokuratur kontra terrorizmu f'Ruma u jiena eh, niftakar li qal illi għanna bżon naraw dawk il-fazzjoni li qegħdin Irak u pajjiżi oħra li huma wkoll e, imdaħlin fit-traffiku tal-bedmin xejn ta' skantament u dejjem dejjem għadna illi ma' refuġati fil-Mediterran kien hemm ukoll terroristi l isis u għalhekk nafu li d dejx qed tavvanza fil-Libja u għalhekk għandna nibżaw għas-sigurtà tagħna għandna bżonn b'urġenza nirrevedu il-politika ta' migrazzjoni tagħna li qed naraw anke hawnhekk fil l-Assembleja u ma nraznu eh, dawk in-nies li jitilqu mill-Libja. So, President, s sur xoprat, grazzi ħafna situazzjoni fil-Libja hija iktar milli waħda ta' tinkwetana għax jekk ma naġlux siġri, u għalhekk l-attakki tal-ISIS kontra il-terminals tal-żejt fil-van tal pejis daw kollha affarijiet juru li kull jum eh, l-għadu tagħna qed javvanza. U għalhekk għandna bżonn intervent fil-Libja fejn l eh, lil l-avvanz tal-ISIS, irrasnu l-fluss tal-immigranti u issa għanna bżon naqbdu rigni fidejna. Nara żewġ soluzzjonijiet. L-ewwel net intervent ġdid militari Ewropew koordinat mal-Eġittu biex neliminaw il-ISIS u Franza diġa impenjata wkoll fil-Vant Nofsani ma tistax tagħmel kollox waħedha Umbat il-bini ta' ċentri għal leġitimità tal-azil fuq it-territorju Libjan għax minn hemmhekk jitilqu ir-rotot kollha l-Unjoni Ewropea. Fuq dan is-suġġett l-istati tagħna jkunu jistgħu jsaħħu ruħhom u jkollhom rikors sal-Aġenziji Privati tas-Sigurtà illi mbagħad jaqgħu taħt il-kapu tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Onorevoli Predassa. Grazzi ħafna, President. Meta nosservaw il-Libja, isna deja vu, ġifir, isna deja rajna daw l-affarijiet jiġru anki fil-passat. Il-Parlament f'Tobruk li huwa rikonoxxut mill-Komunità Internazzjonali rifjuta il-Gvern taħt il-kapa tal-ġnus maquda waqt li kien hemm tama reċentement bil-firma f'Diċembru ma issa ebet din it-tama l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tagħmel dak li tista' biex tippermetti għal dan il-ftehim illi jara d-dawl permezz ta' formazzjoni ta' gvern ta' aqda eh, nazzjonali kredibbli sakemm dan ma jiġix id-Daesh qed isfutta l-instabilità ta' din il-pajjiż biex javvanza u din l-organizzazzjoni terrorista tgħeddet mhux biss is-sigurtà tal-pajjiż imma wkoll is-sopravivenza tagħha ekonomika għax teqret il-installazzjoniet ta' żejt u għetti perikola l-uniku għajn ta' tħul tal-Libjani li għandhom għoddimom diżastru ekonomiku għalhekk għandna bżonn eh, nużaw id-diplomazija fil-konflitt Libjan imma appoġġ militarji ma nistgħux niskluduħ. Il-gvern Libjan ma jistax mbagħad jitlob il-ajuna militari tagħna jekk dan il-gvern ma jeżistix U għalek, intervent militari tal-pajis tal-koalazzjoni nistaw naħsbu fija imma it ikolna strateġija eh, effettiva li tkun rikonoxxuta mill-Libjani kollha nabżon naħmu id-fit magħhom biex niddefinixxu din l-istrateġija. Grazzi ħafna issa Sinjura Gomes. Grazzi ħafna President. Mela, eh, nabżonna ġiexu mod koerenti biex nejnu il-Libjani. Pala priorità għanna bżon il-ħolqin ta' forzi ta' sigurtà. Ġifiri nkunu nistaw e, nużaw il-milizzi imma ma jkunux iktar eh, armati. L-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea qed ikomplu jisom eh, jinjoraw is-sitwazzjoni għal u għajnejhom jisom qed jiġħdu li qed issir din il-gwerra isa gwerra prokura fuq it-territorju tal-Libja. Imma nafu li mumma l-interessi ta' kulħadd iġifiri tal-Arabja Sawdita u ta' oħrajn u għalhekk gwerra bi prokura illi eh, tippermetti li avvanza dejjem id-Daesh il-ftejim ta' Kobler, ftejim politiku, joffri opportunità illi il-Libja u l-Unjoni Ewropea ma jistawx jinjoraw dinja soluzzjoni in extremis biex inkunu nistaw inrasnu il-violenza dejjem tikber. Għanna bżon naraw mbagħad li ma se jkunu l-konsekwenzi ta' azzjoni militari esterna. Mbagħad hemm il-kwistjoni tas-sanzjonijiet. L-Ewropa għandha bżonn tifhem illi huwa fl-interess tagħha illi tinvesti fis-sigurtà tal dan il-pajjiż tal-Libja. Għandna bżonn inneħħu eh, l-armi tan-nar mill-milizzi u għandna bżonn iġġieldu kontra il-sfruttament tal-bnedmin il u għanna bżon nkunu maqudin għax jekk le ma nkunux nistaw ma jkunux jistaw jigvernaw ma jkunux jistaw jkun hemm rispett ta' tal mida ma jkunux jistaw jġestixxu il risorsi ta' żejt li għandhom. Ek biss ir-reġjun u l-pajjiż ikun jista' jkunu mħarsa. Grazzi ħafna. Nittama illi l-gvern ta' għaqda jiġi format darwaqt huwa importanti għas sigurtà tan nies li għedim dan il-pajjiż li għandhom bżonn l-assistenza tagħna biex jiġġieldu kontra Daesh. Kif ukoll il-mafja u l-kontrabandu għaw għax tamet jipprovaw jikontrollaw ukoll produzzjoni ta' żejt jiena nappoġġa lill-Libja u l-isforzi ta' rappresent oli u tal-komunità internazzjonali is-Sinjura għalju għal-minuta. Anzi, sur għalju għal-minuta. Eżis kollegi, Iva, mela, rajna l-avventuri li ġo appoġġati mill-kollegi għawnek, mill-Sarkozy u oħrajn, u għalek aħna rajna issa għanna situazzjoni drammatika tal-Libjani u situazzjoni drammatika tal-Europa, konsekwenza diretta ta' din l-avventura fil-Libja. Il-verità hija li dan il-gvern illum jitratta ma' terroristi, terroristi iżlamiċi minn banda jew oħra ma' terroristi dejjem u ħadd ma jixtieq jiddiskuti u jew inkomplu diskuti mal-Parlament ta' Tobruk illi fidejh għandu soluzzjoni ta' situazzjoni. U b'dawn il-kriminali li aħna ħlaqna għandna bżonn nibatu messaġġ u missjoni tal-Unjoni Ewropea speċjalment fil-Mali biex naraw situazzjoni kifini u ma nerġawx nizbaljaw fuq l-avversarju u fl-edowa tagħna f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna. Eh, Sur Milan Mon. Il-akkordu politiku il-ftejim li kienem u rajna illi kien u kol appoġġat mill-riduzzjoni tal-ġus mawda kien pass importanti ħafna għal-Libja għad deċiżjoni ġa adottat mill-Parlament ta' Tobruk kif għadna l-ġimgħa li għaddiet issa dan ir-rifjut li kien hemm minħabba deferenzi ta' fl-artiklu 8 huma kollha affarijiet importanti huma xkil li hemm bżonn jiġi melub għalek. għalhekk għal dawk li interventi eh, militari staw biex aggravaw il mietu ta' luf ta' persuni li qed eh, obbligati illi ħarlu darhom u l-espansjoni ta' Daesh li dem ta' tħassib. Eh, Daesh hija b'saħħitha ħafna fis-sirta fis-sirte u ovvjament hija ukollok ta' destabilizzazzjoni fir-reġjun u lek għandna bżonn ta' ftehim dejjimi dan ir-reġjun mill-aktar fis possibbli u għalhekk Dan ikun il-mezz kif nistaw niġilda kontra id-Daesh u jkun hemm slim fil-Libja, pajjiż mediterran importanti ħafna fejn il-konsekwenzi kol fil nħassu wkoll eh, eh, l-Alġerija, l-Eġittu, pajjiżi oħra tal u għalhekk il-Libja għandu pożizzjoni strateġika bejn is sahel u Mediterran u għalhekk huwa meħtieġ illi malajr ikun hemm gvern ta' unità illi ġilet kont terrorizmu u l-sfruttament tal-bnedmin biex hekk ikun hemm u ġid f'dan il-pajjiż nittama il-sforzi tal-invjat eh, speċjali tal-ġuż maquda sur kobla ma l-atturi kollha mal pit kollha interessati fir-reġjun jikontribwixxu biss jinelbu l li attwali. Grazzi ħafna, il-Sinjura Sur Parnia, grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Issa, wasal l waqt li morru mill-klim għall-azzjoni biex nkunu nistaw nil-qaw għal din il-konfuzjoni siħalet naraw fil-Libja u anki biex nilqaw it-teddida fit-Tunezija kif ukoll uh, eh, vis-a-vis l-kontinent Ewropew għax għanna bżon għaddu l-azzjoni u dan nitlob mill-autoritajiet Ewropej lill kunsill u mir-rappreżentanta Oli hemm bżonn illi jkun hemm ukoll intervent militari kemm jista' jkun urġenti għax hemm bżonn però li jkun hemm stat ta' dritt u gvern nazzjonali fil-pajjiż għandna bżonn ngħidu l-Parlament ta' Tobruk li jaċċetta il-gvern ta' qagħda nazzjonali biex jippermetti dal-intervent militari biex niġildu kontra id-Daesh. U għandna bżonn niġildu kon il-mafja dawn in-nies tal-kontrabandu jġibu magħhom il-mowt u hemm bżonn ukoll illi konna għajnuna ekonomika inizjattiv minn naħa tal-Unjoni Ewropea biex nejnu il-Libjani kollha. Grazzi. Parnio. Onorevoli Parnio, għandek blue card taċċetta missur Bonanno. So Ok? Iva, tajjeb wisq. Iva, xtaqt insaqsil il-kollega jekk jaqbilx jew le illi neħi kif jitlob il-gvern ta' Tobruk l-embargo ġifiri jaħsibx illi minar embargo forsi nkunu nistaw nħaffu lejn soluzzjoni minn flok il-parlament Tobruk għandu l-embargo u ma jistax jagħmel dak li xtieq jagħmel waqt ħanajdu hekk il-fraternità eh, musulmana jistgħu jagħmlu dak li jridu biex inwieġeb għal din il-mistoqsija mill-kollega tiegħi jaqbel illum illi nippermettu biex il-ġirien l-Eġittu kif ukoll l-Alġerija, l-Marokku, t-Tunisija ikunu kol partit interessati eh, f'dawn il-diskussjonijiet mal-Parlament ta' Tobruk biex hekk tinstab soluzzjoni diplomatika u dan il-ftehim tal-Parlament ta' Tobruk biex hekk ikonu dan il-Gvern ta' Unità Nazzjonali jekk iva jew le nkomplux bl-embargo imma hemm bżonn illi kull inizjattiva illi tiġġieled eh, effettivament kontra id-Daesh. Grazzi ħafna l-Onorevoli Beldra l-Minuta. Grazzi ħafna, President. Il-Presidenza Olandiża, sur Kunders, Jiena napprezza ħafna il-prezenza tiegħek hawnhekk fosna bħala kompatriota tiegħi qed isiru kem iktar ovju issa illi il-Libja dan il-pajjiż qed isir eh, kam ta' battalja għall-ISIS. U għandhom ħakma dan il-pajjiż. edin jibatu materjal ta' propaganda biex jiprovada t-ġellieda barranin lejn il-Libja minn flok lejn is-Sirja u parti tal-kosta tal-Libja hija taħt il-kontroll ta' Daesh u għalhekk hemm teddida diretta għal kontinent tagħna mill-Libja. L-Unjoni Ewropea eh, tispera illi kollha gvern ta' unità nazzjonali imma hemm ukoll sitwazzjoni eh, dit bezzana ta' kollezzjoni bejn il-forzijiet differenti musulmani f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna Sur Kukan. Aziz kollegi, jiena nixtieq nħeġġeġ l kulħadd biex jagħmlu sforzi biex jaslu għal ftehim politiku fuq il- Informazzjoni tal-gvern ta' ftehim nazzjonali bla dubju ta' xejn dan jista' tkun soluzzjoni kruċjali għall-Libja u um, kontribut pozittiv għas sigurtà tar-reġjun kollu kemm hu. Nittamaw illi din tkun paċi dejjema. Libja maquda biss eh, tista tibda dan il-proċess biex tindirizza il-futur politika tagħha kif ukoll il-kwistjonijiet ta' sigurtà, il-kwistjonijiet ekonomiċi umanitarji. Il-kaos li qed jaħkem il-Libja se jkompli tkun teddida kbira s-sigurtà tar-Reġjun tal-Unjoni Ewropea bil-possibilità ta' mowġa ċida ta' migrazzjoni u għalhekk f'dan il-kontest l-appoġġ l Ewropea lejn is-slim fil-Libja u stabilità fil-viċinat tal-nofsinhar hija essenzjali. in Ewropea hemm bżonn li tkun u missa tkun ta' għajnuna umanitarja u istituzzjonali kruċali lejn dan il-pajjiż, inkluż ukoll ir-riforma fis-settur tas-sigurtà. Ħen iżguraw il-Libjani li aħna qegħdin magħhom maqudin. Grazzi. Un minut. Għal minuta l-Onorevoli Valenzano, grazzi ħafna nixtieq nifra li daw kolla li ħadu inizjattiva dan il imma nixtieq nedika il-ħin li għandha allokat nagħmel talba l-ajnuna e, l-Libja li mhux qed tasal din l-Ajnuna din l-assistenza umanitarja mhux qed tasal fil-Libja daw kull żewġ miljuni u nofs ta' persuni li għandhom l-għajnuna tagħna l-umanitarja mhuwiex il-politiku imma għan naħseb dini għal assistenza umanitarja għanna bżon nisolvu ma l-aktar fis possibla dik l-iktar urġenti u l-ekem ħafna persuni li attualment għandhom bżon eh, urġentament eh, l-intervent tagħna u l għamel eh, talba l-autoritajiet tal-istituzzjonijiet tagħna daw kollha li huma responsabbli fl-EAS biex ikunu kuxxenti tal-fatt illi ftehim politiku mhux iktar importanti mill-perspettiva umanitarja għandu bżonn kura tas-saħħa, għandu bżonn l-ikel, il-prodotti medicinali biex hekk ikun hemm xaq tama. Grazzi ħafna. Bashir un minut. Grazzi l-Onorevole Bashir għal minuta. Grazzi jiena nappoġġa il-negozjati u nispera li ġibu il-paċi dejjema fil-Libja, ir-realtà fil-post hija inkwetanti. Hemm spekulazzjoni ta' interventi militari tal-Libja li turi illi il-pajjiż huwa qrib il-kaos. Din hija inabilta tal-komunitajiet internazzjonali li ġibu bidla pozittiva fil-Libja. Jekk il-Libja se terġa' titkisser, dan jista' jkollu impatt devastanti fuq it-Tunezija l-uniku eh, ħaġa tajba li kien hemm fir-rebbija arbija. Dan se jkompli iżid l-affarijiet il-ħżiena. Riżultat dejjemi irrit il-paċenzja u eh, ikun hemm bżonnu kol soluzzjoni għal problemi tal-Libja. Madana kollu irridu napoġġaw riforma demokratika għax jekk infallu se jkun hemm ħafna iktar drama milli diġà rajna eh, fil-Libja bħalissa. Grazzi. L-Onorevoli McAllister għal minuta. President, Signori, di Din ir-riżoluzzjoni ta' situazzjoni fil-Libja l-Parlament Ewropew qed jiġbed l-attenzjoni kif suppost għal pajjiż li bħalissa jinsab salib it-toroq. Kif smajna il-lejla, il-kriżi umanitarja fil-pajjiż qed tiddeterjora organizzazzjonijiet estremisti u movimenti estremisti dejjem jiżdiedu huma teddida kbira għall-istabilità tar-reġjun kollu u il-pajizi tal-viċinat bħal l-Eġittu u Tunezija eh, din fil-periklu ta' spillover minn dan il-konflitt Libjan. L-Unjoni Ewropea għandha tassisti il-pajjiż biex joħloq forzi ta' sigurtà li jistgħu jassiguraw l-ordni fil-Libja. Priorità oħra għandha tkun l-appoġġ ta' waqfin mill-ġdid u mekkaniżmu biex dan jiġi monitorat Dawn l-azzjonijiet dana kollu ma tantx għandhom prospetti ta' suċċess għaliex sissa memx gvern kif suppost. Il-komunità internazzjonali għalek għandha tkompli tappoġġa il-Libja ħalli namlu dan il-pass kruċjali. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Sant għal-minuta. President, is-sitwazzjoni fil-Libja hija waħda disperata. id dajess qed ikompli jikber Ma dana kollu l-Unjoni Ewropea deċidiet illi tistenna gvern u għanda tonora din id-deċiżjoni ħalli tieħu il-fiduċja lura tal-poplu Libjan. Hemm nuqqas ta' fiduċja u s-soċjetà tal-Libja ġiet maqsuma minn dak li ġara fl-aħħar snin. In-negozjati damu ħafna u dan ma kienx ta' sorpriża. bid-dawmin li kienem imbat ħdimna bil-kontra. Il-futur ta' nis irrid jiġi deċiż li namlu sanzjonijiet hija deċiżjoni ħażina, speċjalment jekk dan jitieħed mod lilin mill-ġnus maquda. Dan ikisser l-intenzjonijiet Ewropej fil-ġlieda kontra id-Daesh.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 Grazie, President. F'diversi okkazjonijiet f'din il-Kamra għax mandux fidejħ l-istrumenti li għandhom bżonn biex ikunu jista jistabilizza il-pajis eh, tal-veċinatu kif għal dal-ħodu l-President Buhari fin nofsinar tal-Libja issa ġie konvertit f'suqs ta' armi u lek attualment il-Libja għandha qudima ħafna problemi l-espansjoni kontinwa ta' Daesh, l-attakki fuq popolazzjoni l-attakki fuq l assalazzjoni ta' żejt kif ukoll situazzjoni disastruża ekonomika illi eh, ovvjament jiet dependi ħafna fuq iż-żejt. U għalhekk f'din is-sitwazzjoni drammatika nixtieq infakkar li din pajjiż fuq il-bibin tal-Ewropa qiegħed u għalhekk għanna bżon li jkunem dan l-ftejim li ġi firmat ta' 17 ta' Deċembri ġi konosciut u jkunem l-formazzjoni ta' gvern eh, ta' qaqda nazzjonali b'sede fi Tripoli. Grazzi, il-Sinjur Kana għal-Minuta. President, il-ħin qed jaħarbinna biex nistabilizzaw il-Libja, is-sitwazzjoni ekonomika hija waħda kera ħafna. L-ISIS qiegħda tikseb it-territorju u għanda kontroll fuq diversi riservi ta' żejt. Aħna nafu li l-Istati Uniti qed tara għażliet militari biex twaqqaf lill-ISIS fuq livell Ewropew konna qegħdin ngħinu l-Libja bajnuna umanitarja u billi assistejna il-proċess politiku illi iwassal għal gvern ta' unità. Wara ħames snin brutali, il-Libjani ixtiqu jaraw ftit tama. Il-Kamra ta' Rappresentanti fil-Libja trid tassikura illi għalkemm il-ftehim mhux perfett, imma iridu jaqblu miegħu ħalli jkun hemm gvern ta' unità L-Unjoni Ewropea għandha tagħti l-assistenza illi hemm bżonn umanitarja u ma nħallux li xi mexxej Libjan illi eh, jaħtaf il-proċess ta' demokrazija. Il-Libja m'għandix bżonn Gaddafi ieħor. Grazzi. Issa Sinjura Zitnanska għal minuta. Grazzi, President. Il-Libja Grazzi, aħna edin naraw li fil il-Libja msanċi edha il-bot mill kosta tal-Mediterran u sfortunatament hemm konfużjoni sieħa f'dan il-pajjiż. Għandna bżonn illi fil-fatt ikun hemm gvern ta' nazzjonali. Id-Daesh fil-fatt qegħdin jieħdu iktar seta f'dan il-post, iżda qegħdin jieħdu iktar eh, seta fuq ir-raffineriji. Il-Libja fil-fatt qed isiru post għal traffikar illegali u anka qed isir post minn fejn qegħdin jitilqu ħafna nies li jixtiequ ħajja aħjar u ġejjien aħjar, iżda hemm ħafna nies li jisabu verament sitwazzjoni diffiċli ħafna qed jgħixu taħt kundizzjonijiet verament ħżiena. Jiena naħseb illi aħna għandna bżonn lajnuna umanitarja. U jiena naħseb illi fil-fatt dinja xi ħaġa ta' wara l orba kollha Thank you. Grazzi, sur kalem għal-minuta. Wara kollox, Libja hija pajis tal viġinat tagħna u s-sitwazzjoni hija drammatika immens għaliex eh, hemm vakum politiku qed tiġi sfruttata minn forzi estremisti u Daesh hemm preżenza ikbar eh, ta' dawn in-nies u din qed tasal issa fit-Tunizija u fl-Eġittu fis-Sahel u anke fl-Ewropa Fil-kosta l-oħra tal-Mediterran hemm madwar 3000 ġelli tal-Daesh li qegħdin jikkontrollaw ukoll l-eliq taż-żejt, il-bjar taż-żejt. Illum irridu nikkonċentraw l-isforzi kollha politiċi u umanitarju ħalli namlu implementazzjoni tal-ftehim li kellna f'Diċembru li għadda imma jekk din il-ħaġa se tfalli rridu nikkonsidraw alternattiva oħra intervent eh, militari b'appoġġ tal-ġnus maquda ħalli id-Daesh ma jikkontrollawx ir-reġjun, reġjun li huwa eh, ġar tagħna. Grazzi ħafna. Issu xtetina issa għal-minuta. Mikrofonu għal-kellim. Iva, għed jaħdem. President, Sinjuri, il ġima l-oħra ma formax il-gvern ta' unità fil-Libja u din hija e, traġika. Għaliex qed tkun hemm stabilta fiż-żona kollha. Il-vakum politiku li hemm qed ikompli jiddeterja is-sitwazzjoni umanitarja u qed jagħmel nuqqas ta' stabilta fir-reġjum kollu. Il-vakum huwa Eh, post fejn organizzazzjonijiet estremisti jistaw jifjoruxxu. L-impatt tal-operazzjoni tal-Unjoni konta e traffikanti kienu limitati ħafna. Iġifiri, irridu inħedġu lil komunità internazzjonali u l-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm stabilità fir-reġjun ħalli insolvu anke l-problema ta' vapuri li jitilqu mill-Libja. Issa ngħaddu għall proċedura catch DI. Nejdilkom il għanna ħames kellima illi jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura catch DI u allura issa senati il-kelma l-sur postċil għal minuta. Grazzi, President kont qed nisma' id-dibattitu b'kawtela kbira u naqbel mal-analiżi li għamlu l-kollegi tiegħi s-sitwazzjoni hija waħda ta' disperazzjoni u l-Ewropa qiegħda taffaċċa flussi oħra ta' immigranti. Irrid nirreferi għal xi ħaġa li għadha ma semmitx u din hija it-teddida lilna hemm jiġifieri dawn il-każijiet ta' ħtif ta' ċittadini Ewropej Jiena nixtieq ngħid lill-Kunsill illi kien hemm ċittadin ċek illi nħataf f'Marzu 2015 kien Pavel Hrussa illi kien qed jaħdem għal kumpanija tal petrol u inħataf u eh, inżam minn organizzazzjoni terroristika għal aktar minn sena. Għandkom tkunu tafuqa din eh, l-informazzjoni u tinnegozjaw ma' gruppi differenti għaliex it-teddita tal-ħtif eh, hija xi ħaġa li dejjem qiegħda tikber u għadha d Il-kellim li jmiss l-onorevoli Marias. Sur President, is-sitwazzjoni li għanna palissa fis-Sirja edha tolqot il- pajjiż b'mod ħażin ħafna u l-pajjiż diġanu kien hija f'sitwazzjoni diffiċli ħafna kien hemm attakki fuq il-kumpaniji tal-tħaffir tal-petrol. L-ekonomija tal-pajjiż tiddependi fuq din it-tip ta' ekonomija. Il-terroristi tad Daesh li issa ħadu possess mill-pajjiż wara l-tneħħa Gaddafi qed ikomplu jibbombardjaw ċentru tal-produzzjoni u tal-raffinerija tal-petrol. Is-sitwazzjoni fil-Libja issa qiegħda tisforza lil ħafna nies sabiex jitilqu mill-pajjiż u jsiru refuġjati. Il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea rridu jieħdu azzjoni kontra l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż. U aħna nirridu nagħmlu minn kollox ukoll li it-Turkija tiqaf tejn lid dajesh li attiva fil-Libja. Grazzi l-Onorevoli Jakovkic. President, meta jiena l-ewwel tkellimt fuq il-Libja f'dan il-Parlament, jiena qatt illi nafu x'marridux. U ma ridniex eh, lil Gaddafi bħala dittatur. Ridna eh, Libja demokratika, imma ma nafux kif se niksbuha din. Nafu eżatt xirridu issa u kif se niksbuh? Kif se niksbuha din il-ħaġa? Hemm eluf ta' ġellieda illi qegħdin jistabilizzaw pajjiżi eh, sħaħ f'dan ir-reġjun. Fil-passat forsi stajna eh, għom il daw il-ġellieda imma rridu naraw se nagħmlu dwarhom. L-Unjoni Ewropea isa m'għandix il-forza diplomatika li tindirizza din is-sitwazzjoni għandna bżonn miżuri urġenti għaliex il-problemi kollha li għandna ġejjin mill-Libja. Grazzi, Sur Portak għal minuta. bezpečnostní vákuum eh, a vytvořilo to předpolí pro roštění. Edin jgħidu li vakum ta' sigurta. U dan issa qed jimtela bid-Daesh. Ma nistgħux inħallu Libja weħeda bħalissa għaliex eh, l-ikbar konċentrazzjoni tal-armi isa qiegħda fit-territorju tal-Libja bħalissa. issa u rridu verament niprovaw insibu soluzzjonijiet differenti għal formazzjoni ta' gvern ta' unità. Smajna numru ta' proposti hawnhekk u nemmen illi l-Unjoni Ewropea għandha jkollha rwol importanti hawnhekk għaliex hemm min għandu l-għandi ħalli Libja kif inhi imma dan mhux l-interess tagħna. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss li nappoġġaw eh, il-waqa ta' Gaddafi kienet xi ħaġa unanima. Il-dittatur da memmek 42 sena imbagħad kien hemm gwerra ċivili orribla, orribli u inħoloq dan il-vakum u issa hemm id Daesh Palissa dawn il-gruppi estremisti qed jagħmlu l-ruq tagħhom f'dan il-pajjiż imtertaq mill-gwerra. Irridu naraw x'nistgħu nagħmlu u nagħtu l-appoġġ politiku finanzjarju li nistgħu ħalli noħolqu gvern sensibli illi hemm hemmhekk u li jista' jwaqqaf lil gruppi estremisti bħal Daesh. Grazzi ħafna, dan e, iwassal għal l tal-proċedura catch DI u issa nixti inħalli fidejn Ministru Kenders. Uh, thank you uh, very much, Mr. President, members of the European Grazie, President membri tal-Parlament Ewropej Ewropew ta' dawn id-dibattitu li għamilna jiena naħseb illi l-koll naqblu illi Libja hija kruċjali għal politika komuni u barranija tagħna. Il-Libja viċin tagħna, viċini Tunezija u l-Eġittu hija viċin ukoll eh, Mali u Niger U naqbel ma dawk minnkom il qalu li hemm riskju miżjud tal-preżenza tad dajex fil-Libja. Jiena naqblu ukoll illi il-proċess politiku mhux qed jaġġel biżejjed hemm ħafna barriri e, u eh, dak li qed jiġri fil-Libja hija sitwazzjoni fraġli. L-Unjoni Ewropea hija affaċċata minn teddidiet kbar. Il-gruppi terroristiċi qegħdin jikbru u għandhom jiġu kontrollati. Dajja xija u kol tettida l-industrija taż żejt fil lubja Fil-Libja. U rridu nsibu soluzzjoni politika ħalli ikun hemm forzi fil-Libja li jingħaqdu kontra id-Daesh għanna krizi umanitarja eh, kbira li tiġi indirizzata u traffikanti għandhom jiġu ikkontrollati ħalli ma jkunx hemm aktar immigrazzjoni illegali u importanti li ngħidu il-soluzzjoni għal daw il-problemi kollha eh, ikun gvern Libjan mażul minn kulħadd li jaħdem għal kulħadd għal Libjani kollha bl-appoġġ tal-komunità internazzjonali imma dil-ħaġa hija possibbli jekk tħares lejn il-milixjas differenti u l-preżenza ta' Daesh f'ħafna partijiet tal-Libja, huwa possibbli illi nilħu kompromess u mhux se jkun faċli. Il-maġġoranza l-kbira tal-Libjani mhumiex persuni radikali ma jappoġġjawx id-Daesh. L-awtoritajiet il-ġodda jirrappreżentaw maġġoranza relattivament moderata u għanna l-obbligu illi nappoġġawhom eh, minħabba din ir-raġuni. L-Unjoni Ewropea se tkompli tagħmel dak kollu possibbli ħalli tara lil Libja bħala pajjiż eh, f'saħħtu wara ħames snin ta' taqlib. Jina nifhem ir-raġunament illi ħafna minnkom jixtiequ jitkellmu dwar pjan B imma nemlu il hemm bżonn ta' gvern ta' unità illi jiġi aċċettat mill-Libjani kollha. Dan huwa l-uniku ċans li għandna sabiex nġibu l-paċi s-sigurtà fil-pajjiż u ma jkollnax ma kollas ekonomiku totali. Jiena naħseb illi hemm ħafna xogħol xisir hawnhekk irridu nkunu kawti. Aħna lesti li nappoġġaw mhux biss il-proċess ta' negozjati li għaddej rappreżentantana u attiv din il-ħaġa qed naħdmu eh, mill-viċin, nixtieq nirringrazzi Sur Martin Kobler eh, li qed jagħmel xogħol siewi ħafna eh, f'sitwazzjoni komplessa ħafna beda jaħdem fuq f'Diċembru u beda jaħdem mhux biss mal-entitajiet tal-pajjiż imma kien mal-municipalitajiet u naħseb illi ħafna minnkom illi tafu s sitwazzjoni fil-Libja eh, kemm importanti li taħdem f'livell eh, bħal dan. Imma aħna rridu nappoġġaw eh, ir-rappreżentant speċjali tagħna ma jistax jagħmel kollox waħdu, irid jiġi appoġġjat mill-komunità internazzjonali l-Unjoni Ewropea, imma naturalment anki l-membri tal-Kunsil tas-Sigurtà fin New York. Jiena naħseb li ħafna minnkom semmew ukoll il-kwistjoni tal-kriżi umanitarja u naħseb li din hija importanti għaliex f'sitwazzjoni ta' sigurta frammentata dak li jiġri hawnhekk u il-ċittadini tal-pajjiż jiġu u huma iħalsu il-prezz. Liġi internazzjonali ma tiġix imħarsa u bekk jinħol u sfidi kbar kien hemm diversi proġetti finanzjati minn strumenti oħra ħalli inkunu nistgħu inwiġbu għal eh, nies li ġew spostjati f'dan kollu. Ma jfissirx li daw l-istrumenti jistaw jilħu lil kulħadd imma naħseb li l-Unjoni Ewropea hija fil-fatt eh, hija attur attiv ħafna eh, f'din il-kwestjoni umanitarja. Dan jirreferi wkoll għal kwistjoni tal-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem meta naħdmu għal soluzzjoni politika, meta naħsbu eh, fir-riski tal-Libja nirrealizzaw illi l-abbużi fuq drittijiet tal-bniedem huma tremendi taraw kemm hemm gruppi ta' milizja predenti fil-Libja u f'ħafna drabi dawn jikkontrollaw il-popolazzjoni u jabbużaw ukoll mid-drittijiet tagħhom importanti illi inkomplu niġbdu l-attenzjoni tagħna fuq dan u naraw x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw li jsir hekk. Irridu nagħmlu diskussjoni fuq x'tip ta' gvern għandu jkun hemm u bħalissa qegħdin fil-qalba tad-diskussjoni dawn l-affarijiet mhux se noqgħod nidħol fid-dettall tagħhom imma il-missjoni tal-Unjoni Ewropea eh, ta' drittijiet tal-bniedem eh, edha tamel xola qed naħdmu fis-settur tal-medja wkoll u qed inħarġu lil nies sabiex eh, nassiguraw illi abbuż ta' drittijiet tal-bniedem jiġu irrapportati, abbużi ta' drittijiet tal-bniedem jiġu rapportati. President, jiena nixtieq nala b'dawn ir-rimarki Jiena qed inħoss li hemm appoġġ kbir minn dan il-Parlament Ewropew sabiex aħna immorru u inkomplu mingħajr eh, ma nkunu naiv. Irridu approċċ illi ġib ordni fir-reġjun u mhux se tkun id-Danimarka, mhux se noħolqu Danimarka oħra jew xi reġjuni ieħor hemmhekk, imma rridu noħolqu stabilta u permess tal-Unjoni Ewropea nkomplu niġġieldu t-teddiet li qed jagħmlu l-gruppi estremisti u Daesh. Grazzi. Um, Grazzi ħafna. Issa kien hemm bosta riżoluzzjonijiet li kienu imresqa bażi ta' din id-dikjarazzjoni.